Entu verament nishtiq nirringrazzja lill kollegi tal itawni il-privileġġ tal-li jina kelli dan ir-rwol, grazzi. Grazie. La diskussjoni chiusa. La Grazzi, diskussjoni malu għal-votazzjoni ħassir għada fil-11 u nofs. Issa, skont l-agenda, għandu jkonna l-istqarrija tal-Viċi President u Kummissjoni u rappresentant olja tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u il-Politika Sigurtà fuq is-sitwazzjoni f'Mali. Nadi l-kelma lill viċi President. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli. Fil-21 ta' marzu uffiċjali minuri tal-armata elbu il-gvern u ma qalu li il-mutini kienet minħabba in-nuqqas ta' ehm, ta' armi kif suppost kif kollikel. Wara pressjoni minn ECOWAS kif ukoll minn komunità internazzjonali inkluż l-Unjoni Ewropea l-ġnus Maquda il ħaqna ftehim fis-6 ta' April sabiex niġu lura għal eh, gvern ċivili eh, bis segretarju tal-Istat bħala eh, president interim li jumbat ħajaħtar gvern li jirrappreżenta l-partijiet kollha hemm bżonn ta' elezzjonijiet kemm jista' jkun malajr kif ikun hemm aġġornament tal-lista tal-votanti. Situazzjoni fil-tramuntana ta' Mali deteriorat verament mod maġġel u tlet tlet postijiet, tlet bliet importanti ki dal timbaktu eh, u mal verament eh, ġew inmaħtufa b'mod maġel. U il-post ta' Tuaregs eh, ġiet maħuda u koll u l-Unjoni Ewropea i kondannatu. Il-membri onorevoli jafu li l-Unjoni Ewropea kienet imħasba dwar il-fragilità ta' Sahel għal ftit ħijaż minn mhux ħażin u dejjem sar aktar ċar li l-iżvilupp u sigurtà jridu jmorru id fit. Għalhekk aħna proponejna approċċ komprensiv tal-istrateġija ta' Sahel li l-Kunsill adotta sena ilu kif ukoll ħtarna koordinatur ewlieni ta' saħel. L-istrateġija tinkludi eh, allokazzjoni ta' topa finanzjarju ta' 50 miljon euro sabiex nikontribwixxu għall appoġġ tal-politika tas-segurtà tal mali Il-kriżi fil-Libja kif ukoll dak li ħareġ minna eh, waslet għal situazzjoni għar ta' problema li diġa kienet eżisti ġifiri fejn terrorizmu teħita l-ostaġġi trafikar ta' droga kriminalità diġa kienu problemi. U dan wara il-problema kontinwa tal-insikurtà tal-ikel eh, dan wassal għal kriżi u linja tal-ikel fil-kundiz u li wassal għal eh, ħazin fil-kundiz il-kondizjoniet ta' parti kbira tal-popolazzjoni. Dejjem kena l li naħdmu fl-imkien mal gvernijiet tal-reġun, meta l-gvern u għabsaħtu dan jaħdem tajjeb iżda l-ku militari fil-Mali immina l leġittimità u l-effettività tal-gvern. Membri, jina nikkundanna il-ħtif tal-poter fil-22 ta' marzu u jina nittama li ħajkun hemm l elezzjoniet kemm jista' jkun malajr. Il-Kunsil ta' Affarijiet Barranin ta' 23 ta' Marzu appoġġa bissieħ l-isforzi tal-ECOWAS sabiex jassigura li jerġa' jkun hemm gvern demokratiku kostituzzjonali kemm se jkun malajr f'Mali. U l-istqarrija tagħna mal-Mali eh, ġiet eh, impoġija fil-ġempa lissa. Dan ma jaffettwax il-għajnuna umanitarja u laqas ma taffettwa il-proġetti li jaħdmu flimkien man-nies. Jiena il-qajt il-ftejim li l-tlaħaq permezz għal medjazzjoni ta' Burkina Faso li ġi firmat fi 6 ta' april mill-militari u jina ħeġġiex li l-partijiet kollha inkluż il-militari sabiex jirrispettaw it-termini tiegħu kif ukoll jaslu għal lozja minn ġdid kif jista' jkun malar ta' seta sħiħa lill-gvern leġittimu. Jina tkellimt ukoll il-President Uttara bħala l-President ta' ECOWAS biex jerġa' jsaħħaħ dan il-messaġġ U jina fil fatter rġajt tkellimt mal-Segretarju Ġenerali Ban Ki-moon il-biraħ fi Brussel. Il-ħatra ta' Dion Kunda Traore pala President inter, inter, ta' żmien intermedju u il-ħelsin tal-Ministri li kienu nizmuma huma aħbar tajba għal-kem il-rapporti tal-arrest tal-president kif ukoll xi ministri oħra għolja huma ta' tħassib u ħajġu diskussi fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin. E kif il-gvern eh, temporanju jkun twaqqaf u jkun qed jimxi kif suppost nkunu nistgħu niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea tkun tista' tappoġġa din it-tranzizzjoni inkluż l-elezzjonijiet. Kif eh, e kif ikun hemm il-kundizzjonijiet politiċi neċessarji. Partikolarment il-ftejim għalek was li jerġaw poġġu fil-post il-gvern il leġittimu. Se dependi minn dan il-gvern transitorju biex jiddeċidi li ma appoġġ għandu bżon inkluż dak militari. Aħna diġà f'kuntatt mill-viċin mal ekwas dwar il-proposti tagħhom biex jagħtu appoġġ lill settur ta' sigurtà l-aktar għat-tramuntana iżda aħna rridu naħdmu wkoll mill-viċin mal-pajjiżi kollha tal-viċinat, il mauritania il niġer l-Alġerja, Burkina Faso, l-Kosta tal-Avorju, daw kollha għandhom interess fl-avvenimenti li qegħdin iseħħu f'Mali. Din il-possibilità għandha bżonn aktar riflessjoni fuq in-natura ta' din it-tip ta' missjoni x'tista' tkun, kif ukoll kif tista' tikkoordina bil-rinforz neċessarju tal-Armata Nazzjonali kif ukoll ġendarmerija ta' Mali. Fil-21 ta' Marzu il-ko-presidenti tal-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni Ewropea u l-ACP eh, eh, esprimew tħassib tagħhom għal deterjorament ta' situazzjoni fit-Tramuntana miex fl-interessi tal-poplu ta' Mali ta' Reġuni u tal-Unjoni Ewropea li din iż-żona ssir waħda bla liġi. Il-Kunsill għamela ċara li għandu impenn għall integrità territorjali ta' Mali. Għalhekk irridu nsibu mod kif nerġgħu inwaslu l-governanza u demokrazija fit tramontana u dan kollu qed isir dejjem aktar urġenti mill-sitwazzjoni umanitarja li dejjem aktar serja. Palissa hemm aktar minn 200,000 persuna li ġew imċaqalqa b'mod intern fih dan Mali u aktar minn 140,000 qed jiġu kalkulati li ħarbu f'pajjiżi tal-viċinat. Għal-2012 aħna zidna il-budget tal-għajnuna humanitarja tagħna għal Sahel minn 45 miljun euro għal 105 miljun euro. Fil-Mauritania, Niger, Ċad, Mali u Burkina Faso, l-Kummissjoni qed timplementa aktar minn 250 miljun euro fajnuna umanitarja kif ukoll azzjonijiet ta' sigurtà tal-ikel għal popolazzjoni kalkulata ta' madwar 50 miljun persuna. 9 miljuni addizzjonali ġew miżjuda dan ix-xar għal ikel, eh, il-uħ u ilma għal rifuġati ta' Mali u persuni li ġew mċaqal mod intern. Għalissa l-għanew li nitana u għal-natu eh, għajnuna e, kemm jista' jkun malajr għall iżjed popolazzjoni ta' fetwazzi u vulnerabli u l-Unjoni Ewropea tibqa' impenjata għal preservazzjoni ta' l-unità u s-sovranità ta' Mali ħanibqaw kuntatt mill-viċin mal-awtoritajiet eh, interim f'Bamako sabiex nas natu eh, lajnura konkreta fil-qosma differenti kollha, iġviri l-ikel, proċess elettorali, ecc. Nisaw nagħtu. L-istabilità fir-reġjun hija xi ħaġa essenzjali għall imsihba kollha Afrikani tal-Ewropa. U għalek li aħna għanna l-intenzjoni n-mobilizzaw l-isforzi kollha tagħna li nsibu soluzzjonijiet mhux biss l urġenza tal-ġimgħa li ġejja, iżda wkoll għal mm, żmien medju u twil sabiex il-Mali tkun tista' tikseb is-sovranità fit-territorju tat-Tramuntana kif ukoll li tkun eh, verament ġnus maqut. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Ashton għal dawn il-kummenti ta' introduzzjoni u issa nixtieq ngħaddi il-kelma l-sur Kasolidis mill-PPE għal żewġ minuti. President il-kas tal-kod ta' staff fil-Mali jisħaq dwar il-wol importanti illi għandhom l-organizzazzjonijiet periferiċi f'dawn iż-żminijiet, mod partikolari l-ECOWAS, biex jagħmlu pressjoni fuq il-pari tagħhom biex jarġa' jkun hemm l-ordni kostituzzjonali u d-demokrazija pluralistika. dawn kolpi ta' stat mhumiex aċċettabbli mill-pajjiżi Afrikani stess. Rwol simili kellu l-ECOWAS fil-kas tal-Côte d'Ivoire. Ta' aktar tħassib għall-Afrika imma wkoll assigurtaw għall-istabilità tal-Ewropa nifisa huma l-iżviluppi fil-tramuntana tal-Mali. Huma armati sew, esperjenzati, il-milixa statwarek illi kienu merċenari f'apposta Gaddafi u movimenti islamisti fundamentali li huma appoġġati mill-Al-Qaida fil-Magreb Islamiku ħadu vantaġġ minn din is-sitwazzjoni u ħadu li bliet fosthom Timbuktu. U issa qegħdin jiddikjaraw l-istat indipendenti ta' Azzarat. Żvilupp bħal dan imur kontra il-liġi internazzjonali. Territorji mhux magħrufa bħal dawn, mhux rikonoxxuti bħal dawn isiru żoni fejn ikunu jistaw jiskennu il-kriminali internazjonali dawk li segwu l-Al-Qaida u dan ikun fattur ta' nuqqas ta' stabilità għall-Afrika kollha tal-Punent mill-Magreb Magreb għal Mauritania għal Niger u s sahel kollu. Zona il hija magħrufa għal ħtif tal-persuni u għal nuqqas tal-liġi fl-modi. Irdu nkunu ċari nappoġġaw l-integrità territorjali u l-għaqda tal-Mali. u il-firda mhijiex aċċettabbli. Irridu nappoġġaw il-President Kostituzzjonali dan Guda Traore u jiena sodisfatt Sinjura Rappreżentantoli illi inti dan qed biċċar biex bekk jarġa' jkun hemm l-għaqda u l-integrità territorjali tal-Mali. Grazzi. Nishti. Nejt l-kellima l-oħra kolla illi Bizna l-ħintana u għalek irridu noqdu attenti li ma nkomplux naqbżu l-ħintana. L-kellem għalim jessi Sinjora Gomes għal-minuta. Kenna dan il-korp militari fil-ma li u semmiħor fil-Gine Bissaw. Rajna zewċ korpi ta' stat f'dawn l-axar ġimat. L-Unjoni Ewropea għandha rwol xtaqdi fl-Afrika taħdem flimkien mal-ECOWAS, il-snus maquda u l-organizzazzjonijiet kollha internazzjonali. L-impenn tagħna, l-kompitu tagħna huwa l-inħarsu lil dawn in-nies taħt iċ-ċirkostanzi attwali biex għall-inqas ikunu jistgħu ikkampaw. Għanna ħidma x'namlu fl-Afrika biex inwaqfu l traffikar tal-bnedmin u traffikar tal-armi. Għanna ħafna xol x'namlu fl-Afrika. Irridu nużaw l-istrumenti li għanna disponibli biex nejnu lil dawn in-nies. Apparti minn hekk irridu nikkoordinaw il-linji ta' politika li aħna nużaw fl-Afrika biex nkunu nistgħu nagħmlu dan. Irridu nużaw il-pressjoni politika li għanna u natu assistenza militari lill-aħjar nies f'dawk in naħa tad-dinja. Skura sejt Irridu kol. Nitlob skuża ser kolli ninterrompi kejt il-President u nitlob biex il kelliema jitkellmu aktar bil-mod biex l-interpreti jkunu jistaw ilaħqu ma'kom. Pero zommu mal-ħina kjoġobkom, il-kellim li jmiss l-Onorevoli Gerens għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Kirgaxi hija l-kelma li nixtieq nuża biex nitroduċi dak li ser ngħid. Dan huwa pajjiż fi kriżi Iżda għandu id-demokrazija, għandu tlet sfidi. L-ewwel net li jaġa jistabilixxi demokrazija, t-tieni net li jaġa jistabilixxi l-unità territorjali u t-tielet net itejjeb il-kondizzjonijiet ta' għajxin tan persuni tal-Mali. Issa, kif għandu jaffaċċa dawn l isfidi il pajjiżi viċini għandhom l-istess teddit u għafidejn il-mali li jindirizza il-problemi tiegħu, ma dawn huwa problemi komuni. Bħala Ewropej huwa fl-interess ovvju tagħna illi aħna nejnu il-komunità tal-ponent tal-Afrika biex tistabilixxi dinja wara Gaddafi fejn il-reġim li twaqqa fil-Libja wassal għal xi problemi fin-naħa ta' Sab-Sahara. L-esperjenza tagħna, l-arfin tagħna f'ħafna setturi jistgħu jgħinuna naqsmu l-esperjenzi tagħna ma' dawn il-pajjiżi. Strateġija tal-Unjoni Ewropea għas-Saħel illi tresqet is-sena l-oħra involvit ħafna minn dawn l-aspetti u issa irridu nippruvaw nimplementaw mill-aktar fis possibbli biex bekk il-kooperazzjoni għall iżvilupp illi ġiet sospiża tkun tista' tarġa' titkompla. Grazzi l-kellim li jmiss is-Sinjura Sargentini għal minuta u nofs. Grazzi, President. 15 ilu jiena kont fid-Dakar fis-Senegal. Jiena tkellimt ma' twareg li kien għadu kemm jaħrab mill-Mali. Imħarreġ huwa rej spirituali imma għandu moħħ miftuħ. It-tfal tiegħu kienu studjaw it-tnejn li huma imma kienu għadhom qegħdin jgħixu fil-Mali, man bat ħassew illi kienu jistaw jiġu diskriminati fil-Mali il-Tuaregs edin juġaw l izlam bħala skuza ma qatt maraw kif tkun moskeja fil-verità. U għara ġarraġonevoli jiena. u għal li huwa jifimhom, jappoġġhom, dan huwa sinjal perikolus. Jiena meta tlaqt minn miegħu kont għadni ma fimx irid jgħid. Iżda jidilli biċċar illi fil-Mali dan mhux konflitt li għadu kemm beda kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni, nuqqas ta' rispett reċiproku għal ġenerazzjonijiet sħaħ. U l-ħaġa dejjem tirrepeti ruha, dejjem ikun hemm distribuzzjoni tal-ġid mhux ġust. Hemm ħafna materja prima fil-mali imma mhux qed tiġi użata, il-flus mhux qed tiġi maqsuma b'mod ġust. U din tifforma parti mis-soluzzjoni Grazzi, is-sur Tanok għal-minuta. Il-grupp PCR jikkundanna dikjarazzjoni tal-indipendenza ta' Zawad li qed jisfrutta l-vakum wara li kien hemm il kot militari illi waqqa l-President Ture. Demmen lej rebelli separatisti iridu jikkontrollaw iż-żoni ta' tramuntana. E kif mitlub mill-komunità internazzjonali. Jekk jiġi ħaġa oħra, jista' jwassal għal nuqqas ta' stabilizzazzjoni fil-żona tas-Saħel. Il-mexxejja tal-MLA irdu jkunu soġġetti wkoll ta' proibizzjoni fuq l-vjaġġar u friżar tal-assi. L-Iżlamisti jistgħu jiksbu xi ħaġa minn dan. Per eżempju, l-Al-Qaeda Islamic Maghreb hija responsabbli għal ser barbariku u l-qtil barbariku illi kien hemm f'dan ir-reġjun. Fraġli, u għalhekk jiena nitlob l-Unjoni Ewropea biex timmobilizza il-rizorsi u biex flimkien mal-ECOWAS jarġa jkun hemm l-integrità tat-territorju. U kol flimkien mal-President Traore ikun hemm Mali ġdid ibbażat fuq l-istat ta' dritt u fuq elezzjonijiet ġusti. Grazzi. Issa għal minuta u nofs is-Sinjura Verġa. Grazzi, President. Il-Mali sfortunat u sfortunati tal-Mali aħna għanna nitħasru li dawn il-persuni illi edin jiexu emmek kellhom ukoll kriżi ta' nixfa. Iżda għanna rajna dan ir-ribel, din ir-rebellioni f'Marzu U naraw li Franza għandha responsabiltajiet hawnhekk. it ma żemmewx ma' responsabiltajiet. il-Mali huwa kes ukoll mill-ġirien tiegħu u ma rridux ninsew ċertu stati tal-Unjoni Ewropea. Ir-reġun kollu huwa reġjun fejn rajna kull tip ta' traffikar fih fl-aħħar tal-kriżi tal-Libja. Filma li kien hemm flus kbir ta' armi u dawn huma l-armi li waslu fil-Libja. In-nisa qed isofru. L-Unjoni Ewropea ma tridx tinjorhom, ma tridx tabbandunhom lil dawn il-persuni, irridu naraw kif nistgħu naġixxu bl-aħjar mod il-fondi disponibli mhux qed jaslu għant min għandhom jaslu. Rridu nagħmlu monitoraġġ indipendenti biex naraw minnu responsabbli fil-pajjiż. Rridu niżguraw li nsibu soluzzjoni politika li tinvolvi l-imsieħba kollha b'mod partikolari ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili dan irridu nagħmluh mingħajr ma nintervjenu jew ninterferixxu. Minuta u nofs l-Onorevoli Galler. Grazzi, signori hija l-impressjoni tiegħi illi aħna qegħdin nevalwaw sitwazzjoni politika fil-Mali u lkoll naqblu dwarha Iridu naraw illi l-affarijiet jiżviluppaw fid-direzzjoni tajba u għallin inqas jizri qed jiġri fil-Belt Kapitali. Iżda din hija naħa żgħira ħafna tal-Mali, parti żgħira ħafna tal-Mali il-persuni edin jaħmu partijiet oħra tal-pajis u jagħmlu dikjarazzjonijiet unilaterali ta' indipendenza. L-Unjoni Ewropea qablet li tibba tajnuna umanitarja jina żgur li dan ser jgħin iżda dak li għandna nagħmlu issa huwa illi niżguraw illi l-ECOWAS ta' bilħa ikun jista' jagħmel dmiru u jrid jirranġa l-affarijiet mal-Unjoni Afrikana Din neħdu gost li qed naraw li diġab bdiet tittieħed azzjoni u bdiet tintbat lajnuna. Il-problema ewlenija hawnhekk hija illi għandna l-Mawritanja, l-Mali, Nigeria, ċati, Sudan u tramuntana tan Niġerja u nofsinhar tal-Libja hawnhekk qegħdin naraw illi hemm nuqqas ta' stat b'saħħtu hemm assenza ta' rabta bejn l-organizzazzjonijiet tal-istat tal-gvern u il-persuni u dan qed jiġi sfruttat minn dawn l-organizzazzjonijiet terroristiċi. Mod partikolari għandna nitħasbu dwar l-esportazzjoni ta' l-armi żgħar illi qed jikkawża problemi fl-Afrika u dan iwassal għal nuqqas ta' stabilizzazzjoni fil-pajjiżi. Rridu nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Grazzi għal żewġ minuti is-Sinjura De Kaiser. Grazzi. Sur President, naħseb li aħna il-koll naqblu dwar in-natura traġika ta' situazzjoni fil-Mali. Iżda jien nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa li ma tantx nħossni komda dwarha. Stajna nbassru għadin. Dan id-diżastru stajna nbassruh. Sur Galer, Sur Kers kienu qed jgħidu dwar l-ACP u l-intervent fil-Libja, il-kollegi tal-Mali kienu qed jgħidu illi xi ħaġa ser tiġri fil-Mali. Dan smajni ġewwa laqgħa ma l-ACB u ġurnata qabel il-kollega Sare fi Brussell tkellem dwar eh, din il-problema u qal li hemm bżonn ta' għajnuna u la rajna li kien hemm il-kolb ta' stat Kif ma stajna namlu xejn, kena l-istrateġija ta' saħel, konna nafu x'kien ser jiġri jew li kienet se tiġri xi ħaġa. U issa jiena sodisfatta illi qed nismakom tgħidu illi ser tappoġġaw, ser nappoġġaw il-koll il-ECOWAS, ser nappoġġaw il-kooperazzjoni fost ir-reġuni, ser nejnu l-gvern ta' tranzizzjoni iwetta azzjonijiet ta' żvilupp fuħut minn dawn ir-reġuni, reġuni li huma foqra immens. Iżda forsi konna nifrankaw dan kollu għalix konna nafu illi xi darba oħra din il-problema kienet sert feċ. Kif kienet tejt is-Senjura Verġa din hija problema illi kienet sert feċ u issa ġala darba feġġet irridu nindirizzawha. Għal-minuta is surinaldi Grazzi President, Sinjura Kommissarju, wara ħafna aħbarijiet zbieħ mill-Afrika, kemm qed naraw sorpriżi koro fil-Mali, pajjiż li pratika demokrazija b'suċċess għandna dawn persuni qed jiġu mill-misruqa, seċessjoni fil-tramuntana l-kolb ta' stat, il-laqdiet fundamentalisti, u il-riskju ta' ġuħ. Ħames problemi u dan huwa dinja problema marbuta mal-bniedem u għalek għanna bżon insibu soluzzjoni għalix il-problemi jistaw jikontuminaw li reġun kollu kemmu. Il-Mali huwa vittma wkoll tal-konflitt illi kien hemm fil-Libja. Sapruħu f'istorja akbar minnu, akbar mill-klassi politika tal-Mali. Ir-raġunijiet veru propja jinsabu li l-in mill-frontieri fil-Libja u anka aktar il-bot kif intqal. Aħna bħala soluzzjoni ntolbu strateġija wara Gaddafi għal reġun kollu kemmu u rridu l-kooperazzjoni politika u anke dik li għandha taqsam ma' sigurta Ninteressawhom aktar bir-reqqa. L-ECOWAS, l-Unjoni Afrikana u Nazzjoni Uniti fir-ruoli tagħhom jistgħu jgarantixxu sikurezza tal-ikel u l-politika u nafu illi aktar mandumu biex nintervjenu aktar ser indumu biex insibu soluzzjoni. Għal minuta l-Onorevoli Alfonsi. Grazie President, Vice President, il-persuni twarek huma marġinalizzati fit-territorji kollha li huma jgħixu fihom. L-impenji kollha magħhom ma ġewx miżmuma huwa importanti illi twarek jgħixu fejn jgħixu ikollhom id-drittijiet tagħhom storiċi kulturali rikonoxxuti. Dwar il-terrorizmu Islamiku f'dan ir-reġjun aħna rridu nappoġġaw intom jiskom tgħidu li rridu napoġaw il-militar fil-Mali biex naqsu li twarek, imma aħna rridu nikkonsidraw l-organizzazzjonijiet eh, terroristiċi iżlamiċi fir-reġjun. Jekk naraw situazzjoni ta' twarek u l-MILA jekk nappoġġawhom hemm aktar opportunità għall-integrazzjoni milli kieku kellna nappoġġaw l-organizzazzjonijiet militari f'dan il-pajjiż u għalhekk jekk nagħmlu dan nistgħu għall-inqas naraw xi ftit stabbilità f'dan ir-reġun. Issa s-sur kellem għal minuta u nofs. Sinjura rappreżentantoli, jiena nixtieq ngħid illi jiena ta' bilħaq nirringrazzjak għall-istqarrija ċara u konvinċenti tiegħek dwar is-sitwazzjoni fil-Mali għaliex il-konflitt intern hemmhekk juri biċ-ċar kemm is-sitwazzjoni politika u ekonomika hija fraġli. 20 sen ilu il-Mali ġi stabilit bħala stat ta' bosta partiti f'kostituzzjoni ġdida. F'dawn l ħar xhur il-kostituzzjoni ġiet sospiża 11 il-ġurnata ilu kien hemm is-seċessjoni tal-parti tat Tramuntana tal-Mali illi għandha konnessjonijiet li inkwetawna ma' terroristiċi u wkoll ma' gadda kella konnessjonijiet ma' Gaddafi. Irdu nindirizzaw is-sitwazzjoni hemmhekk għaliex Bħalissa wieħed minn 10 tal-15 miljun persuna tal-Mali teħtieġ emerġenza tal-ikel. Teħtieġ għajnuna alimentari irridu nappoġġaw ukoll dan il sejjem ta' tranzizzjoni illi inkiseb b'xorti tajba grazzi għall-isforzi tal-istati tal-punent tal-Afrika. Dan huwa progress għaliex jekk se tiġi stabilita l-pożizzjoni li l-ebda kolpi militari mu ser jiġu permessi jew nkella aċċettati, għatem xaq ta' tama illi d-demokrazija tista' taġa' tiġi stabilita. Iżda irridu niksbu aċċess għall lajnuna umanitarja. Il-persuni jrid ikollhom aċċess għall lajnuna umanitarja biex nevitaw illi jinqala diżastru umanitarju f'dan ir-reġjun. Grazzi, issa għal-minuta, il-Sinjura Kretu. nissa Ashton, il-koll nafu illi dawk illi għamlu kol tastat, waslu biex wafqet id-demokrazija mit-22 ta' marzu fil-Mali. Dan huwa pajjiż li wara l-Korp ta' Stat tal-1991 irnexxilu jħares il-prinċipju tad-demokrazija u kien jistħoqlu ir-rispett tagħna iżda issa qed nibżgħu illi hemm il-periklu tas separatiżmu tal-Tramuntana. Irdu nikkollaboraw mal-awtoritajiet tar-reġim ta' tranzizzjoni biex niżguraw illi il-gruppi estremisti u twarek li proklamaw l-indipendenza tar-reġjun maj waslux biex dan ir-reġun jispiċċa x'efaq il-kriżi. U kol ma rridux inħallu li l-punent tal-Afrika jaqa' fidejn għal-Kajda. Ma rridux inħallu din iż-żona tispiċċa fidejn l-estremisti. Grazzi. L-onorevoli Fisa Saxela it-traġedja ta' Mali hija xi ħaġa li kienet imħabbra. Sena ilu kelli l-onur li nkun il-kap eh, tal-grupp li ntbata tal-elezzjonijiet tan-Niġer. U dawk li tkellmu u kienu jafu xet jajdu u l ambasġaturi f'dawn il-pajizi kienu għafżaw l-pajizi eh, Ewropej tal-konsegwenzi li jista' jkollu eh, jekk jiġu lura it twaregs li kienu qed jiffurmaw parti Eh, mill-merċenarji li kienu parti mill-armata ta' Gaddafi. U ma qalu li se jinaqdu mod partikolari ma dawk l-oħrajn li huma fir-reġun tagħhom f'dawn il-pajjiżi u għalu kol dwar il-possibilità li jitlu l-insurġenti tal-Libja. Jinaħt neħu gost, Signora Ashton, eh, bil-mizuri li ħabbar tinti għal pajizi kolla ta' Sahel. Iżda rritnajt li dawn huma miżuri li jittieħdu b'mod urġenti b'mod maġer kemm jista' jkun għax jekk aħna ma nsibux eh, nifaċċaw ruħna problema verament eh, Eh, importanti u eh, u mod maġġel dawn il-pajjiżi ħajspiċċaw jiduru fuq xi ħadd ieħor dawn qegħdin ma jħabtu l-bib tal-Ewropa. U dwar dawk il-persuni kollha li huma maqbuda eh, minna kimi u dak kollu li hemm bżonn li naġixxu kemm jista' jkun malajr. Ah, dovolta. Grazzi ħafna. Mela, l-lista tal-kelima jagħmaluqa nibdow il-catch u għanna l-Onorevoli Ferreira. problemi ta' nuqqas ta' ikel li edha eh, teddet 13.000 persuna tiġa hemm eh, eluf ta' refuġjati fil-frontiera tan Niġerja u hemm eh, problemi minħabba tħul tal-armi wara il-situazzjoni tal-Libja. Issa l-ECOWAS eh, trid tipprova tilħaq soluzzjoni fil-waqt rispetta l-integrità ta' Mali. il-problemi eh, hemm ħafna problemi ekonomiċi marbuta mal-ikel tal-housing u problemi oħra ewlenin li rridu naħdmu flimkien f'kooperazzjoni biex nelbuhom. Dan kien l-aħħar kellimi. Issa l-Onorevoli Ashton. Grazzi ħafna, President. Ringrazzja lill onorevoli membri tal-kommenti tagħkom fuq is-sitwazzjoni fil-Mali kif qal l-onorevoli membri huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tinvolvi ruħa ħana interessi vitali fl-istabilità u fl-iżvilupp kollu tal-reġun ta' Sahara. Aħna napoġġaw l-isforzi tal-ECOAS u tal-pajjiżi eh, viċin u qegħdin f'kuntatt magħhom biex ngħinu lill pajjiż eh, jidħol fit tranzizzjoni u edin naħdmu mal-president tal-Kod d'Ivoire aħna xorta mħazbin dwar il-situazzjoni fin-naħa tal-tramuntana din um, kifet tiġa naħdmu mal-ekos biex naraw kif ħanejnu lill-gvern leġittimi biex jirġa' jkun hemm l-ordni fit-territorju. E, fil-fatti deċidejna li għandu jkun hemm missjoni ċivili CSDP fir-reġjun biex naraw x'appoġġ għandu jkun hemm jingħata jiena fl-aħħar imħasba imħassba ħafna minħabba li ħafna pajjiżi qegħdin jaħarbu min-naħa ta' tramuntana ka fin-nofs ta' kriżi ewlenija ta' li kell aħna lest li nagħtu l-għajnuna tagħna umanitarja kwalinkwa mod li nistgħu U jiena ħerqana ħafna eh, għal rezoluzzjoni li ħatiġi adottata fil-Parlament fuq din il-kwestjoni. Grazzi ħafna tal-kommenti tiegħek għalaqna debattitu u ħanifutaw fuq dan il-rapport il ġimgħa f'nofsinhar, sinjuri. Issa ħa nitkellmu dwar il-punt.